naħdmu fuq dan ir-rapport għal iktar minn tliet snin. Ek kif kellna fil-bidu aħna kellna l-istess intenzjoni ġifieri nagħtu lill-Europol regolament li jista' jagħtih lodda li għandu bżonn sabiex jagħmel ix-xogħol illi għandu x'jamel li ħaqlanijiet bl-iktar mod effiċjenti. l ewru aħna fil-fatt kena l-għana u li nitana li nsaħħu l-kompetenzi tal-Istati membri u nsaħħu l-kooperazzjoni reċiproka fil-ġida kontra terrorizmu, ir-reati kriminali gravi u anka reati kriminali bħal traffikar tal-bnedmin, traffikar illegali tal-organi, il-sekwestru, il-razzizmu kif ukoll il ksenni bavija, il-falsifikazzjoni tal-flus u tal-mezzi tal-ħlas, il-traffikar illegali tal-armi u tal-esplosivi, l-abbużi sessuali u kif ukoll ħafna reati kriminali oħrajn. Aħna fl-ewwel qari innexxinna aħna naraw li kunem hemm l-Europol u Sipol li jnaqdu flimkien li kien hemm 110 vot kien hemm ħafna l-approvazzjoni għaj fil-Parlament Ewropew. Dan kien grazzi wkoll għax-xogħol tax Shadow Reporters li nixtieq ningrazzjahom ħafna għall kooperazzjoni tagħhom. Matul it-tieni qari aħna rajna illi kien hemm ħafna kooperazzjoni u ntlaħaq konsens wisa bas fost il-kollegi il raġuni nerġan nintemni il-ringrazzjamenti tiegħi għal xogħol li aħna minn nafdar l-aħħar tliet snin twal ta' negozjati. madul li trilogi taħt il-Presidenza eh, kena tliet negozjati fil taħt il-Presidenza tal-Italja, tal-Lussemburgu, aħna nixtina nruftijin fi 27 ta' novembru, nixtina ringrazzja l-daw kolla. Jina u koll nixtieq nirringrazzja u nisħaq fuq ix-xogħol tajjeb ħafna ta' Vittoria Damici, rappreżentanti tal-Kummissjoni għal mod professjonali ta' kif mexxiet in negozjati u nixtieq Nejti li l-Ewropol għandu rwol importanti ħafna fil-ġlida kontra il terrorizmu tal-Istat Islamiku aħna rridu naraw li l-Ewropol kun jistgħu jużaw aħjar l-istrumenti li għandhom id dispozizjoni tagħhom. Għaldin din raġuni issa istabilixxejna ċ-Ċentru Ewropew tat-Terrorizmu illi fil-fatijat jiġbor il-tamir kollu li għanna dispozizjoni ta' naħallin ħabtu wiċna b'mod illi jista' jeleb din il-problema. Aħna qegħdin nużaw ukoll l-internet L-internet li huwa l-odda li nija għadin jintużaw minn daw l-attivitajiet dawn li għadin jagħmlu attivitajiet estremisti u issa l-Europol permezz ta' tamir li għandhom ikunu jistgħu jikkuntattjaw dawk li jipprovdu s-servizz tal-internet ħalli jkunu jistgħu jiżguraw li dan il-kontenut ikun eh, eliminat mill-iktar fis possibbli il-kontenut li huwa estremist. Aħna qegħdin naraw li dan u importanti ħafna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li l-Ewropol ikun jistgħu janalizzaw u l-informazzjoni jżommu l-informazzjoni ma kaj jagħmlu interkambju ta' informazzjoni ħalli analizzaw it-teddit fuq il-livell ta' analiżi operattiva u strateġika. Importanti wkoll li aħna naqdu wkoll il-forzi tal-pulizija fuq il-livell nazzjonali u il-liaison officers li fil-fatt huma r-rabta bej l-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej u hemm ukoll issa l-obbligu tan-notifika tal-komunikazzjonijiet fuq affarijiet li jistgħu jaffettwaw il-pajjiżi. Apparti minn hekk l-Ewropol għandu l-possibilità li jorkordinaw u jimplementaw ukoll investigazzjonijiet operattivi ħalli bekk jgħinu u jsaħħu l-azzjoni tal-istati membri dan huma żewġ konċetti importanti ħafna. Għana wkoll din noqogħdu attenti anka illi jkun hemm proċessar ta' informazzjoni tal-entitajiet privati iżda dan ħajsir bl-iktar mod li huwa bil-garbu ħalli nivitaw reati kriminali gravi pa' terrorizmu u abbużi tal-minuri. Aħna għandna dokument ukoll ta' supervizjoni illi issa għanna organu ta' eh, supervizjoni il kopra dejjem mal autorita tal-protezzjoni tal-informazzjoni. U dan ħajkun ukoll l-istituzzjoni ħad tkun skont dak li kien ipprovat fl-aħħar seduta plenarja u bekk nkun nistgħu nmexxu aħjar l-aġenzija naraw li jagħmlu xogħol iktar effiċjenti u dan ir-regolament ħajħoloq preċedent ukoll għal dak li aħna konna qegħdin niddiskutu fil-Parlament Ewropew. L-artiklu 28 tat trattament tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħidu l-attivitajiet tal ewropol għandhom ikunu kontrollati mill-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk aħna loqna grupp ta' kontroll f'dan il-Parlament Ewropew. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt il-kooperazzjoni kontra kriminalità organizzata hija l-aħjar tip ta' kooperazzjoni E, illi għanna bej l-aġenziji li diġa jizissu l-Europol ħaj permetti li l ġast li kun jistaw kollom aċċessu jikonsultaw l-informazzjoni. L-ewwel riżultati kienu diġà ta' sodisfazzjon naħseb illi l ewropol issa jistaw jaħdmu 24 sija kuljum. U nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni għafawek. Nous allons effectivement passer à Monsieur. Naddu għal Avramopoulos fissina Kommissjoni. Eh, merci, Madame la Présidente. Um, honorable members. Grazzi ħafna, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, nixtieq li nibda billi ringrazzja ħafna lir rapporter Sir Diaz de Mera u l-tim tiegħu għamlu xogħol tajjeb ħafna u rnexxielhom jadottaw din il-biċċa Leġislazzjoni verament importanti u ewlenija. Wara tliet snin ta' negozjati ibsin aħna nistgħu issa nkunu gburin bir-riżultati u nixtieq illi nirringrazzjahom tal-kooperazzjoni eċċellenti. Dak illi għamil dan ir regolament verament importanza ewlenija hija li l-ġrida kontra terrorizmu hija fil uċċata tal-aġenda tagħna għat nitu ħafna priorità. 20% ta' ċittadini Ewropej għalluna fil starriġ li sar dan l-aħħar li huma jridu li l-Unjoni Ewropea intervjeni iktar u tkun iktar attiva fi ġida kontra terrorizmu milli qed tagħmel palissa. Malli jkunu nistgħu nimplementaw dan ir-regolament, aħna jista' jkollna il-qafas sabiex irna xirna namlu dan ħalli l-Europol li kun iċ-ċentru ta' informazzjoni l-infurzar tal-liġi fl-Unjoni Ewropea. L-attakki ta' Pariġi u ta' Brussell u rewna dan eh, eh, din il-ħtieġa bl-iktar moċċar. L-iskambju tal-informazzjoni fil-fatt hija l-iktar pundajjef tagħna għal din raġuni l-istati membri rridu jikkoperaw b'mod iktar mill-qrib ma' xulxin u b'mod iktar effettiv. Investigazzjonijiet konġunti għandhom ikunu bbażati fuq analiżi soda u b'saħħitha. L-Europol jistgħu jipprovdu valur miżjud Tittjib ieħor ewlieni huwa li skrutinju demokratiku li huwa possibbli issa min-naħa ta' dan il-Parlament Ewropew. Ir-regoli l-ġodda ħa jiżguraw li ħa tittieħed ir-responsabilità tal-attivitajiet tal-Europol Rizavi l-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali. L-analiżi ta' data personali wkoll ħadd s-saxħa ħat kun iktar protetta u allura aħna nikkonsidraw li x-xogħol li minna fuq dan id-dossier kien pożittiv. Il-bażi legali tax-xogħol tal-Europol kien marbut ma' Trattat tal Lisbona u l-anijiet tal-riforma tal-Europol li kellhom il li l-Europol li kunu iktar responsabbli għax-xogħol li qegħdin jagħmlu iktar efficienti, iktar effettivi, naħseb li nixinna nilħu dawn l Parti minn hekk jiena nixtieq nirreferikom għal żewġ dikjarazzjonijiet li l-Kummissjoni prezentat fil-Kunsill li nixtieq nisaq fuqhom il illum. L-ewwel net Aħna titkellmu fuq it-tmexxija tal ewropol aħna konvinti dwar il-benefiċċji li nistgħu nigwadanjaw jekk nistabilixxaw il-parti mill dan it-tmexxija tal-bord dan il-Board of, of Governance. Aħna naturalment aħna jkollna idea tajba fuq is-sitwazzjoni ta' tmexxija u matul it-tliet snin li ġejjin ħanaraw jekk hemmx bżonn ta' iktar titjib. It-tieni punt eh, huwa dwar it-tiġa li aħna naraw li kunem iktar koerenza bej regolament tal-Europol u l-pakket ta' riforma ta' data protection, ta' protezzjoni ta' informazzjoni. F'dan l-aħħar aħna adottajna l-pakket ta' regoli ta' protezzjoni ta' informazzjoni u Naħseb illi fl-adozzjoni ta' daw ir-regoli aġġornati aħna rridu naraw li nkunu konsistenti u navitaw illi nirduppjaw ix-xogħol. Il li diġa sar. Aħna nasbu li allura l-funzjonijiet li qed ikunu stabiliti u definiti f'dan ir-regolamenti irridu jkunu implementati mill-European Data Protection Board, dan il-Board Ewropew tal-protezzjoni tal-informazzjoni. Membri l-nervu ta' dan il-Parlament jina kontent ħafna b'dan il-pass li qed jittieħed illum u qed nistenna bil għal nisma' kontribuzzjoni minn ħatakom. Grazzi. Commissaire, nous allons passer euh, aux prises de parole des groupes. Malheureusement, je ne vois pas Madame Holmeyer. Biex għedna l-Senjora Holmeyer. Bħad bidluwa ma xaħat? Xolok s-sur zveja, fissam li pipi xek. Varnost evropskih državljanov je po koncu. Grazie ħafna. is sigurta ta' ċittadini Ewropej hija medda. U hemm ħafna raġunijiet Għalhekk aħna ma investejniex biżejjed fid-difiża. Għadġa raġuni aħna qed nsibu ruħna f'pożizzjoni fejn għandna ħafna taddidiet għas-sigurtà. Dan jafu dak kollha li fil-fatt ħadmu anke mar-Russja u l-Unjoni Ewropea nistgħu nqisuha bħala raba l-ikbar seta ekonomika fid-dinja u wara tliet snin ta' negozjati aħna nistgħu ngħidu li fl-aħħar ftehemna fuq regolament dwar l-Europol qed neħu gost ħafna illi nistgħu nivvutaw illum stess fuq dan ir-regolament il-ġdid permezz ta' dan ir-regolament l-Europol ħajjina taw iktar kompetenzi ħalli kollu armati aħjar kontra t terrorizmu Aħna rridu naraw li permessa dan regolament naġavolaw il-kooperazzjoni ta' bejn l-Istati membri u l-Europol. Jina nħossni gburija ħafna bil-xogħol li jagħmel grupp politiku tiegħi illi provda għal kooperazzjoni aħjar mal-Europol. Jina naħseb li sanna għafas legali ħafna aħjar u naħseb li ċittadini żgur li ħajkunu kburin biex xoll li aħna rnexxinu nagħmlu. Grazzi ħafna Sir Weidenholzer. Grazzi għada ħatkun ġurnata importanti ħafna minħabba li issa aħna ħanivvotaw favur dan il-regolament tal-Europol fit-tieni qari kellna ta' minn 60 laqa, 3 snin ta' negozjati kien verament proċess diffiċli u naħseb li s-sur Dias Demera mexxa din il-proċedura bliktar mod professjonali u tajjeb u jiena nixtieq illi ningrazzja lil kulħadd li kopra minħabba li ħdimna tajjeb ħafna flimkien. Ir-regolament huwa skont id-dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona, iżda qiegħed ukoll jippreżenta ċertu titjib għas-sigurtà ta' ċittadini Ewropej eddin ineħu l-burokrazija tal-kooperazzjoni ħalli bekk ikonna ġlida aktar effiċenti kontra l-kriminalità organizzata u kontra terrorizmu. Dan ir-regolament ħajpoġġina f'pożizzjoni ħalli bekk l-istrutturi tal-Europol ikunu iktar effiċenti u iktar demokratiċi ħalli jkun hemm iktar kontroll parlamentari u ħalli anka u koll ikonna rispett iktar Strett u kontrollat tar-regoli tad-data protection. Xaħġa importanti ħafna hija illi aħna flimkien mal-parlamenti nazzjonali nkunu nistgħu nimplementaw dawn ir-regoli. Dan huwa wieħed mill-ftit legali fejn l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu ipoġġu fil-qalba tax-xogħol il-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet u naħseb li din hija xi ħaġa illi għanna nieħdu eżempju minnanka fuq smaħrajn. Ix-xogħol interparlamentari huwa verament importanti u naħseb żbaljajna fil-passat naħbel ma tajniex daqshekk importanza. Aħna rnexxielna u fl-aħħar laqa rajna illi meta votajna l-aħħar darba l-aħħar seduta plenarja fuq il-pakket ta' data protection u Aħna rajna wkoll li qed nippruvaw issa nimplementaw dan dispożizzjonijiet il-ġodda ħalli bekk insaħħu l-kredibilità tal-Europol u jkun hemm kooperazzjoni iktar effiċjenti ħalli l-awtoritajiet ikunu aċċettati aħjar u nkunu lesti illi nagħmlu skambju aħjar ta' informazzjoni. Suġġett importanti ħafna kellu x'jaqsam mal-laqda ta' sepol u l-Europol Issa deċidejna aħna li nagħmlu hekk minħabba illi xtaqna nsaħħu żewġ istituzzjonijiet ħalli u allura deċidejna nkunu iktar prattiċi ħannaqsu l-ispejjeż u anka fil- fiċ-ċentru tal-osservazzjoni tal-internet, aħna minna l-istess ħaġa kon iktar prattiċi naħseb illi minħabba li konna l-pressjoni tal-ħin aħna deċidejna nimxu f'din id-direzzjoni. Naħseb illi dan kien punt importanti ħafna, importanti illi aħna nħarsu aħjar l-interessi ta' ċittadini tagħna u dan jista' jiservi ta' bażi tajba għal l-integrazzjoni għal kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-forzi tal-pulizija li hija xi ħaġa miftiġa ħafna. Grazzi ħafna s-sur Kirkhope fissam il-Konservativi u Reformisti. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Kommissarju. L-Europol għandhom bżon lodda il-ġodda fidejhom sabiex jaħabtu ma dawn il-problemi ġodda issa fl-aħħar aħna għandna mandat ġili sabiex nġildu kontra dawn il-problemi kbar ta' sigurtà. Taħt it-tmexxija ċellenti ta' Rob Rainer, Wainwright, issa qed naraw li l-Europol sar ċentru eċċellenti ta' skampi ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Importanti illi aħna nirrispondu għal tiġa li nwieġbu b'mod iktar maġġel għat-teddidiet u jkollna miżuri ta' standard u li jintajbi ħafna ta' trasparenza u protezzjoni ta' informazzjoni. Bekk li sa' membri kun jistaw josservaw u kollazzjoni tagħhom ħalli kulħadd jessum responsabilta tal-azzjoni tiegħu dan regolament jista' jagħti bażi soda wkoll għal xogħol li jista' jsir fl-Internet Referral Unit u din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll kemm eluf ta' kontijiet fuq Twitter u fuq Facebook li qegħdin jikunu stabiliti u jinfetħu sabiex jinsabu iktar nies li jistgħu jisibu f'dawn l-organizzazzjoni estremisti rridu nagħmlu minn kollox sabiex inwaqfu dawn u neħu dawn il-kontijiet. Jiena naħseb illi kulħadd irid jassumi responsabiltajiet. Jiena naħseb li l-Europol m'għandux ikun FBI Ewropew, iżda għandu jkun ċentru ta' Eh, skambju ta' informazzjoni, ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni għaddaw kolla li jinsabu attivi fis-settur tal-infurzar tal-liġi. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'aqsam terrorizmu aħna qegħdin pass lura wara terroristi dejjem niġru wara terroristi iżda aħna rridu npoġu ruħna fuq l-istess livell naħseb li dan il-pass kien pass tajjeb u s-surdja stimer nixtieq ngħidu proset għax-xogħol kollu li għamel illi illi kien garanzija ta' regolament tajjeb li jista' jenna sabiex niġġieldu kontra traffikar ta' bniedem terrorizmu esploitazzjoni ta' tfal kif ukoll traffikar ta' kull tip. Grazzi. Mm, mm, Peterson au nom des démocrates et libéraux 2 minutes 30. Is-Sur Petersen għal żewġ minuti u nofs fis l-aldi. Grazzi ħafna jiena nixtieq illi nibda billi nirringrazzja l-Sur Diaz Lemera kif ukoll l-rapporter u anka l-istituzzjonijiet Ewropej. Nirgrazzjakom il-kol ta' xogħol kollu li għamiltu naħseb illi dan ħadilna ħafna ħin iżda naħseb illi issa l-Europol ħajkun iktar kapaċi li jkun jistgħu jiġġieldu kontra reati kriminali serju kontra t terrorizmu. Jiena xtaqt kieku nara illi saħaħna iktar permezz ta' dan ir-regolament li seta tal-Europol minħabba li kieku kien tkun xi ħaġa tajba li kieku l-Europol kellhom iktar setat ta' investigazzjoni fl-istati membri u jiena xtaqt il-introduċu wkoll l-obbligu ta' skambju ta' informazzjoni minħabba li stati membri mandomx iżommu għal-jom ċertu informazzjoni tista' tkun sivja stati membri oħrajn. Naħseb li dak li sar fuq dan il-punt fir regolament mhuwiex biżejjed Il-karattru transnazjonali tal-attakki fi Brussell u f'Pariġi u rewna sew l-iskambju ta' informazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna ħalli niġġieldu kontra t-tida ta' terrorizmu. Sfortunatament għandna ħafna eżempji x'natu ta' bosta eżempji ta' attakki bħal dawn l-attakki ta' terrorizmu f'Pariġi li dawn it-terroristi fil-fatt vjaġġaw lejn il-Belġju twaqfu fuq il-frontiera iżda ma setgħux iżommuhom minħabba li l-Pulizija Franċiżi ma ma kellhomx f'idejhom l-informazzjoni fuq ir-ritratti u fuq dawn il-persuni li setgħu jippermettulhom li jarrestawhom u jżommuhom. Din hija kondizzjoni importanti ħafna li jkollna skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-pajjiżi differenti ħalli nipprevjeni li jkun hemm attakki oħrajn fil-ġejjieni. Aħna rridu nkunu iktar attivi ħalli nipprevjenu attakki bħal dawn u rridu nagħmlu sforz komuni sabiex nelħu dan l-an fl-imkien id-Danimarka fil-referendum ivvutaw il xtaqu jitilqu mill ewropol minħabba li ma kienux kuntenti bil-mod ta' kif kienet qed taħdem l-Europol iżda nittama li bir-regolament il-ġdid id-Danimarka tista' terġa' tissieħeb bħala membru sieħ tal ewropol iżda mbagħad hemm ċertu ftehim paralleli li ma tantx huma tajbin la l-Danimarka u laqas l-Ewropa iżda jiena nawgura lil kulħadd ħafna suċċess sabiex jirnexxina verament iżaħħu l-Ewropol mħabba li l-Ewropol huwa ta' importanza ewlenija ġida kontra t terrorizmu u eh, kriminalità organizzata. Signora Erz, grazzi ħafna l-rapporter tal-li aħna ħdimna tajjeb flimkien minn kejja pożizzjoni differenti li aħna kellna. Għalina l-iktar ħaġa importanti hija aħna x'nixtiequ niksbu mill-pulizija u l-kompetizzjoni tal-pulizija kif tista' tkun koordinata aħjar mill ewropol Dak kienu l-prijoritajiet tagħna u aħna xtaqna li ċ-ċittadini ikollhom id-drittijiet ewlenin tagħhom tal-bniedem li jkunu protetti u illi konna iktar kooperazzjoni kontrollata din kienet eh, l-ewwel xewqa tagħna u aħna xtaqna illi kun hemm ċertu titjib fih dan. L-Europol jista' jkolli ngħid li dawn it-titjibiet mhumiex ta' sodisfazzjon għalina minħabba illi sabiex aħna verament insaħħu dawn is-seta tal-Europol aħna qegħdin naraw li f'daqqa waħda issa l-Europol għandhom kompetenzi veramenti imwessajn, issa f'daqqa waħda U l-Europol ħaj kollom il-kompetenza u koll anka l-dejt għal-protezzjoni tal-informazzjoni issa permezz ta' dan l-Internet Referral Unit qed ikun hemm iktar konfużjoni. U naħseb illi l-fatt li aħna rridu naraw li kun hemm kooperazzjoni anke mal-atturi privati u partijiet terzi li jiddeċidu li ma Eh, informazzjoni li ma kontenut fuq l-internet huwa tajjeb u li mandu jitneħħa naħseb li dinja xi ħaġa ma nistgħux naċċettaw apparti minn hekk jiena naħseb illi l-Europol għandhom jibqaw iżommu jisom din il-Black Box ta' dan il-regolament u għadin raġuni aħna kontra din il-proposta. Gracias, señora Presidente, comisario Abramopoulos. Europol es la agencia europea encargada de apoyar Grazzi, Iva. Jiena, nasab li l-Europol fil-fat għandu jkun l offol tal-kooperazzjoni ta' bejn l-Aġenziji tal-Polizija nazzjonali u Ewropej. Daw l-attakki li saru dan l-aħħar u rewna l-importanti li aħna jkollna Aġenzija Ewropea ikteb saħħitha ħalli niffaċilitaw iktar il-kooperazzjoni transkonfinali u l-interkambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri. F'dan il-kuntest allura kien importanti ħafna li natu lill-Europol l-armi xirqa li kalla bżon ħalli bekk tkun tista' tgħin l-istati membri fil-prevenzjoni u investigazzjonijiet ta' kriminali fl-Unjoni Ewropea kollha. Bla dubju, iktar ma ikolla setat l-Europol, iktar ikonna il-bżonn li jkun hemm kontroll min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew u rridu naraw li nużaw setat legali tagħna ħalli nevitaw illi jkun hemm interkambju ta' analiżi mingħajr diskriminazzjoni ta' xejn ta' l-informazzjoni personali li tmur kontra drittijiet fundamentali ta' dawk in-nies li ħna din ippruvaw. Eh, niproteġu, l-Europol ħajkollhom l-implementazzjoni tal-attivitajiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea l-kriminalità organizzata mhix qed tieqaf fuq l-ebda frontiera din raġuni hemm bżonn li jkunu kooperazzjoni aħjar mal-pajjiżi terzi kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali. Ir-regolament li aħna din niddiskutu ħajr nexxielu jisaħħaħ l-Europol u nevitaw li konna ċertu riski. Nishtiq nejtu kol l-lista illi fit-test hemm ċertu affarijiet illi ma jintoġbux mill mumiex ta' sodisfazzjon għal grupp tagħna il-fatt illi pereżempju l-Bord Eżekuttiv tal-Europol mhux ħaj wieġeb quddiem il-Parlament Ewropew, iżda quddiem il kunsilli u nkella l-mod ta' kif kien introdott l-IRU, l-Internet Referral Unit, li kun jgħad jgħamil l-settat illi suppost kellu jagħmel mill-otoġun tas sena 2015. Aħna nixtieq nżommu l-emenda tagħna naħsbu li l-IRU kellu jkun xi ħaġa eh, parti minn din il-proposta leġislattiva mhux xi ħaġa separata. Jiena nixtieq ningrazzja lis sur Diaz Demera talli tejja bosta aspetti differenti ta' dan id-dokument. Il-grupp tiegħi ħajvota favur l-emenda li aħna preżentajna żda fl-istessin jixtieq jappoġġa dan it-test kollu kemmu. U aħna qegħdin nagħmlu dan minħabba li naħsbu li dan huwa strument importanti ħafna u mannix alternativi għalissa biex ikon aktar kooperazzjoni transkonfinali bej l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea illi għandhom il-kompitu illi fil-fatt ikollhom interkambju aħjar fuq l-implementazzjoni l-forzar tal-liġi u anka jkollhom kontroll aħjar fuq dawn in-networks ta' kriminalità organizzata. Grazzi. Is-sur Maħfliev isani e FDD. Grazzi ħafna. Jekk aħna ħanifitaw fuq din il-proposta ta' regolament, aħna irridu naraw illi nodu attenti jiena ressaqt proposta sabiex ma naċċettawx iżda dan ir-regolament fis li FDD minħabba li m'għandniex il-possibilità l u emendi għat-test u naħseb li dan huwa kontra id-dritt tad-demokrazija u id dritt ta' l-bidla u diskussjoni dan il-Parlament Ewropew u laqda ta' Sepol u l-Europol Naħseb illi issa din hija xi ħaġa li ma setax tkun iddiskussa. L-Europol f'daqqa waħda issa nbidlet f'organizzazzjoni ġdida f'Jamanta. U qed naraw li f'daqqa waħda issa għandna aġenzija tal-pulizija speċi ta' FBI illi qed tkun qed issegwi l-ordnijiet tal-Kummissjoni u Konsil u ħatati wkoll informazzjonijiet lill organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn il-kumpaniji privati jikunu jistaw kollom aċċess ukoll għall-informazzjoni fuq il-persuni numri tal-konti tal-bank, per eżempju, indirizzina naħseb illi ħajkonna problemi minħabba effekku u mhux ħajkonna il-potenzjali li aħna jkonna kontroll tajjeb jiena naħseb ukoll l-unika ħaġa li aħna qegħdin nitolbu minn dan il-bord ta' kontroll hija xi ħaġa li pjuttost nara ridikola ġifieri li kun hemm igwarjanza bejn nisar u l-irġiel jien naħseb li din hija sitwazzjoni perikoluża u nħeġġitkom sabiex tivvotaw kontra din il-proposta. Grazzi. Nadu qasur Zarianopolis. Signor President, Eżis kollegi, intom il-koll jew għalmenu l-maġġoranza ta' dan il-Parlament Ewropew qegħdin jiċċelebraw ir-rebħa kontra terrorizmu fl-Ewropa minħabba il qegħdin tatu minn għalikom dawn is-setat il-ġodda li ħajkunu mirakoluzi l-Europol. Kienem ħafna ftejim u konsens bejn ir-rapporters, ir-rapporters xedu rapporters, iżda din hija xi ħaġa li tinkwetan minħabba li kien hemm eh, konsens fuq din il-kwistjoni tal-iskambju ta' informazzjoni wkoll fih dan dan il-Parlament u naħseb li din tikkonċerna wkoll dak il għallu minnaħat tal-Partit tal-Liberali illi m'hemmx obbligi għal kaskambju tal-informazzjoni u dan jista' jkun ta' teddid. Eżis sinjuri aħna fl-Ewropa maħniex f'sitwazzjoni fejn nistgħu naraw illi niproteġu aħjar il-regoli. Jena naħseb ukoll li ir-riġijiet u r-regoli tal-azil laqas aħna kapaċi li nżommuhom aħna stess fl-Unjoni Ewropea u apparti minn hekk aħna nixtiequ issa nistabilixxu regoli ġodda għalli niġġieldu kontra l-problemi li qegħdin jinħolbu minħabba li l-problemi ma' li kellna qabel ma stajniex nżommuhom ju regoli ta' qabel ma stajniex nżommu magħhom jiena naħseb li rridu mmorru lura għal regoli li kellna qabel u nippruvaw l lilhom u mhux dejjem nippruvaw noħolqu u nimplementaw regoli ġodda sabiex ta' parsi f'solvejna l-problema. Un minut 30. Aħna nixtiequ illi ikonna aġenzija ġdida tal-infurzar tal-liġi illi inti tintervjeni fl-istati membri u li issa tobbliga l-istati membri li tagħmel prosekuzzjoni għal firxa siħa ta' reati. U ma qed jizaw l skuza tal-prosekuzzjoni tal-reati kriminali terroristiċi Eh, u li fisser l account tagħna ta' social media l-informazzjoni hemmhekk ġiviri kunu jistgħu maħżuna biex is-sigriti tal-Istati Membri ta' pajjiżi terzi u tal-Istati Uniti jkunu jistgħu jagħmlu sorveljanza ta' x'qegħdin nagħmlu. U dan ovvjament iktar ħajjaqdi interessi kummerċali. Ġifieri dak kollu li konna qegħdin ngħidu fuq il-responsabilità jew supervizjoni huwa sempliċement alibi biex, u skuza biex innatu dil-kwistjoni ta' sorveljanza ta' kulħadd. Għax moviment soċjali kontra il-politika tal-mentalità populista tal-istati membri li jakonġu l-Unjoni Ewropea m'għadix possibbli. Aħna nkunu nistgħu nittrattaw dawn il-mekkanizmi repressivi li huma maħtura minn monopoli minn ma jkun dan il-sistema. il sistema Is-Sur Ġerzowski għandu blue card, taċċetta tajt il-President? Iva. Ma nafx jekk ir-regolament intom rajtux. Għalhekk nixtieq inkun naf x'inhija tweġiba tiegħek Tista' tispjegali kif l-Europol ħatkun aġenzija ta' repressjoni intom ġili żortu l-Europol tafu kif jaħdem l-Europol tista' tweġibni jekk jogħġbok. Dejna ngħidi kapjus ngħid ta' graf. M'hemmx għal xiex toqgħod iżżur l-uffiċċju tal-Europol biex tifhem kif taħdem. It-tekst innifsu huwa dak li jurina illi għandna din il dan din natura repressiva għaliex għad niprovaw nwessaw l-ambitu tal-informazzjoni li hija miġbura għal-għan ta' ħafna kwestjonijiet dan tista' taqraw kif tridu għax huwa dwar l-interessi e, u dan jridu jaqraw il-drawiet u tradizzjonijiet u l-azzjonijiet ta' ċittadini. Inti hawnhekk qed taċevola trade issa għaliex inti tkun hawnhekk qed tibża minn dawk li ma jistawx qed jippruvaw jelbu din is-tip ta' attività soċjali. Sir Kummissarju, Sinjar President, Aziz kollegi, jina pjuttost sorpriża kif hemm ħafna kollegi minnaħa tal-estremisti tal-lemin u anka ta' xellu qegħdin jitkellmu iżda jitkellmu minn jiftaw affarijiet minn żniedhom u verament mhux fuq il-fatti aħna fl-Europol għedin nitkelmu fuq koordinazzjoni tal-istituzzjonijiet differenti tal-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa li ħatenna l-Internet Referral Unit hija xi ħaġa li ħatenna sabiex aħna nneħħu mill-ewwel dawn il-kontenut negattiv u violenti illi fil-fatt hemm bżonn illi jitneħħa anke fil-każ ta' abbużi sesswali fuq it-tfal dan huwa kontenut li aħna nneħħu għandna neħu mħabba li huwa kriminali jiena naħseb li l ewropol huwa tajjeb li jaħdem ma' partijiet terzi interessati jekk ikun hemm bżonn illi nagħmlu dan ix-xogħol dan aħna insejħulu stat ta' dritt fis-sistema tagħna naturalment jista' Nistaw narru kol l-Europol mandomx id-dritt li implementaw ċertu miżuri kontra l-istituzzjonijiet u ma l-istituzzjonijiet li għandhom id-dritt li jeżerċitaw l-istat ta' dritt li għandhom id-dritt li għamlu dan. Ġifiri, anka dwar l-informazzjoni tal-passiġġieri din mhix ħaġa li ħadd tkun ippubblikata b'mod ħieles u tixtret mal-erba' tirjieħ le dan ħajkun bażi ta' ġirtu kondizzjonijiet stretti li ħajdeċidu eżattament il-mod ta' kif jista' jintuża dan il-kontenut. Jiena naħseb li riforma tal-Ewropol hija xi ħaġa li kienet kellha suċċess, nixtieq ngħid proset lill-rapporter lil Augustin Diaz Lemera kif ukoll ix-xedew rapporter sina tal-opinjoni wkoll Eh, pal gruppi tal-alde li hemm bżonn ta' iktar skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri minħabba illi l-attakki terroristiċi mhumiex ħajjefu fuq l-ebda frontiera jiena nixtieq ngħid ukoll illi l-Kummissjoni lill europol jagħtuhom iktar ħaddiema minħabba li għandhom bżonn iktar nisa biex jaħdmu minħabba li biftit nis żgur mhux ħajamlu xogħol illi hemm bżonn. Jiena naħseb li din il-bidla din il riforma kienet pozittiva u nixtieq ngħidilkom illi l-emendi kienem ħafna inti ma ressaqċ emenda, mux veru li maħna ma permettejniex. Saúdo o relator Dias de Mera ju e os relatores Sombra que com eles trabalharam Ir-rapporter di ġdmera Mera u il shadows xilom wara aktar minn siltej ta' negozjati illi għaddu riżultat minkejja l-fatt li stati membri waqfu illi dan ikun l-injat ma' trattat tal Lisbona bisħieq Irridu naraw li dawn il-din il-prattika mhux se tibqa' sempliċiment eh, ideali qatt ma tiġi implementata fil-prassi. Aħna rajna ħafna traġedji li twettqu ħabba attakki terroristiċi minħabba li ma kooperazzjoni wkoll bejn għawit tal-pulizija u dan ifisser li kriminalità organizzata tista' ssir waħda transnazzjonali ma mal-irkejjen kollha tal-Ewropa u dan ir-rapport jisaħħaħ il-studju parlamentarji parlamentarju U u għadmir tagħna li tolbu l-gvernijiet li għamlu skambji ta' informazzjoni mal-Europol u bej xurxin. U hekk biss nistgħu niggarantixxu s-sikurtà ta' ċittadini. Il-Parlament f'xorti tajba rnexxielu li jimponi ċertu regoli għal ħarsin ta' data personali. Dan għandu jippermetti li databases ikunu iktar interoperabbli u jridu nippermettu li jkun hemm il-twaqif tal-IRU, l-Internet Referral Unit, Dan huwa essenzjali fi ġida kontra il-terrorizmu u kriminalità organizzata kif rajna milux. Dwar dik li hija kooperazzjoni mal-Pulizija Portugiża, xtajna nżarmaw organizzazzjoni tal-mafja internazzjonali li kienet qed tagħmel ħasil tal-flus permezz tal-klabs tal-futbol Portugiżi. Ma fissirx però li stati membri ma jistawx eh, jamlu xolom u ma mandomx jamlu xolom fuq livell u kol Ewropew għal dik li hija kriminalità nazzjonali organizzata qed jaħdmu permezz tal-qawwi tal-pulizija u l-sistema ġudizzjarja u jkun hemm kooperazzjoni sura ta' nies biex ikollna politiki interni u esterni b'saħħithom li jaħdmu Jekk l-istati membri ser jaqodu jaqodu jikkompetu ma' xulxin bil-viza żgħat ta' investituri u u bejtit ta' taxxa tax havens u il-viza apposta għal minn għandu l-flus. Mela ħawaqfu milli nkun hemm qed jipprova xogħol u u jwettaq il-liġi, il-forza l-liġi. Grazzi, Signora Stevens, minuta. President, kollegi, il-delegazzjoni tija ja kontenta ħafna bir-riżultat tal-negozjati ta' trilogu. L-Europa issa ser ikollu kooperazzjoni msaħħa mal-qawwi ta' pulizija madwar l-Unjoni Ewropea. U b'dan il-mod l-Europol ikun imħejji aħjar biex jgħin l-Istati membri biex jiġġielet ir-reati u l-terrorizmu. l-Europol tista tina l-allert għal kull tip ta' per eżempju tweets ġihadisti li nataw li jattaddew ehm, u dawn jinform din l-informazzjoni għaddu għamil autoritajiet dan għad nitkelmu fuq units jew ċellali speċjalizzati. Fiħdan l-Europol stess, apposta dan it-tip ta' xogħol biex ittina din l-informazzjoni. Barra minn hekk Europol ser jkollhom sistema ta' data iktar flessibbli u tar moderna u aġġornata li tkun allinjata mas seklu 21. Għal skambji ta' informazzjoni u għalhekk ikonna ċentru ta' informazzjoni b'saħħtu dan ikun pastajja tajjeb qudiem Is-Sur Depre. Signor President, Sur Kommissarju, għab konvenzjoni li jiena nixtieq li napoġġa dan il-rapport Europol idna naqtmu seba snin fuqhom. Dan ħaj permetti li nsaħħu l-effiċenza ta' ċentru Ewropew Ġieda kontra terrorizmu billi ntejbu wkoll l-iskambju ta' informazzjoni. Ejna qed nilqa l-possibilità li l ewropol jagħmel skambju ta' informazzjoni permezz ta' imprizi privati li jippermetti li f'ċertu oqsa ċertu każijiet eh, li jippermettu li dawn is-servizzi ta' forzar, per Facebook, li jneħħu paġni li faħru l-Etat Islamiku, l-ISIS, eh, Istat Islamiku. U jina naqbel ringrazzja eh, kull min kien involut anki fuq il li ħajkun hemm kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u parlament Ewropew. Però l-Europol marna ma ħax biżejjed seta biex jieħu inizjattiva fil-qafas kriminali u xejje kbir huwa previst biex ikonna servizz ta' forzar tal-liġi li jkun iktar b'saħħtu u li sta jagħmel impatt. Nittama li mhux se jiddispjaċina li ma minniex fil-dan fil-ħin. L-Onorevoli Anderson, minuta. L-autoritajiet kollha għandhom ikunu soġġetti għal studju adegwat aħna nifmu ħtieġa għal kooperazzjoni avanzata bejn pajjiżi Mod partikolari meta niġu għal ġrida kontra terrorizmu, il-traffikar ta' droga u il-traffikar ta' bnidem, aħna nemnu il-setat kollha għandhom ikunu responsabbli. t-tneħħija tal- entità responsabbli konġunta l-unika grupp ġenwin b'aċċess fuq il-post tal-attività tal-Europol jfisser li setat ġodda bus se jkunu monitorati mod adegwat u dan huwa jedinja ħasra kbira għaliex dan ir-rapport mod partikolari prova jagħti mandat l europol biex jitratta data personali li huwa tammont sostanzjali u biex jagħti l-Europol seta biex jiddetermina x'kontenut huwa legali fuq l-internet Ovvjament, eh, bil-lista ta' ġej tiġi responsabilta u eh, kinti tkun responsabli, inti tkun tista' tkun tagħmel xolok eh, kif suppost. Grazzi, Issur Albrecht. Frau Signor President, Sur Kommissarju, Aziz Rapporteur, Agustin Diaz, demera nirringrazzja ħafna tax xogħol tajjeb illi għamilt shadow Rapporteurs diġa għalu dan illi nirxinu namlu progress kbir fiħdan dan il-regolament tal-Europol. Naħseb li rridu nejdu l-kol kem aħna li dan jirrapprezenta progress għall-Unjoni Ewropea. Issa għanna regolament ġdid tal-Europol illi jista jikseb iktar livell Ewropea f'dak l-indixqasan prosekuzzjoni kriminali u kooperazzjoni bej il-forzi tal-pulizija jiena naħseb li din dan ir-regolament u kol progress dak li għandu x'jaqsam protezzjoni tal-informazzjoni anka grazzi għal pakett tal-protezzjoni tal-informazzjoni li adottajn l-aħħar seduta plenarja dan mhux biss jista' jikseb iktar fiduċja minna ta' ċittadini fil-ħidma tal-Ewropol iżda hija kondizzjoni bażika ħalli bażi ta' din il kondizjoni kun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet l-istati membri, l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-Europol. Jiena u aħna minna tal-partit tal-ħodor konna xtaqna kieku illi fuq żewġ punti ta' dan ir-regolament stajna namlu daqsxejn iktar li ħdu passiħor il-qudiem. Jiġifieri illi aħna ikonna eh, tim tal-investigazzjoni illi ikun ikun hemm iktar nies fih jiena naħseb illi il-computers ma jistawx jagħmlu x-xogħol weħidhom, l-uffiċjali tal-pulizija għandhom eh, ikollhom il-kapaċità li jkunu hemmhekk ħalli jkollhom il-networks li għad dispożizzjoni tagħhom, ikollhom il-mezzi għad dispożizzjoni tagħhom ħalli jkunu verament ikunu jistgħu jkunu effiċjenti. U aħna minn ħadha prezzit tal-Ħodor xtaqna li f'dak li għandu x'jaqsam lotja tal-informazzjoni li l-partijiet terzi privati, naħseb li din xtaqna li aħna kieku kien hemm l-qafas legali daqsxejn iktar stret, aħna ressaqna emenda u mhux bħal kollega tal-lemin estrem, aħna parteċipajna b-mod demokratiku f'din il-proċedura, jkolli ngħid li aħna ressaqna emendi u iżda xorta waħda ħana ċettaw dan ir-regolament minkejja illi l-emendi tagħna kien ċettata. Signor von Storch, iva aħna qegħdin nitkemmu fuq regolament importanti għall-Europol. L-Europol ħajġbor l-informazzjoni u mbagħad jaqsamhom u jagħmel skambju tagħhom mal-entitajiet privati Uniti ħajkun hemm l-IRU dan il-unit tal-internet ukoll fejn ħajkun hemm aċċess għad-databases tal-informazzjoni personali jkun jista' jaħżen informazzjoni personali fuq ismijiet, indirizz, ċittadinanza profili ta' DNA, licenzi ta' sewqan, licenzi oħrajn, ċertifikati eh, ta' fej wieħed kien jaħdem, ritratti, informazzjoni tal-banek u anka il-parteċipazzjoni f'ċertu organizzazzjoni u kumpaniji u informazzjoni ta' taxxa ħajkun hemm ħafna informazzjoni anka fuq il istil tal-ħajja tal-persuna li ħajkun hemm skampju tagħha. Jiena naħseb li huma jafu l-kanali tal-komunikazzjoni li għandhom li naħseb li l-Ewropa f'daq waħda ħajkunu jafu minn kollox, naħseb li dinja xi ħaġa ta' periklu sa f'dak li għandu x'jaqsam il-ġilda kontra terrorizmu, naħseb li qed nużaw din l-iskuża bħal biex nassikrifikaw il-sigurtà tal-informazzjoni ta' ċittadini kollha. Monsieur Epitidideios pour une minute. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Grazzi li tissur epitedojis. Il-globalizzazzjoni hija teddida għal kwalità tal-liġi tal-istati membri u allura terrorizmu u l-attakki fuq l-internet, attakki ta' kriminalità organizzata, din iġġel in-nies imma jħossuhom sikuri u l-drittijiet persona ta' dak li jkun jiġu imminati l-Europol huwa l-entità illi hija metluba biex tita biex ittratta dan it-teddid brabta mal-Polizija Awtoritajiet Ġudizzjali. U għalhekk aħna rrid tkun hemm dan iskambju ma' servizzi tal-Europol pajjiżi terzi. U rridu noqogħdu ta' bajnejn għaliex din l-informazzjoni għandha x'aqsam mad-data personali. għaliex il-ħtieġa għas-sikurtà mhux se jikser id-drittijiet tal-bniedem, irdu noqgħod attenti għal di. Huwa terrorist jew tip ta' reat ieħor li ma jistax jiġi attakkat minħabba li għandu gvernijiet li mhumiex demokratiċi fil-mentalità tagħhom. Essur Boni, xinu ma l-elementi kruċali reazzjoni tana terrorizmu ta' ta' sikurta ħafna minna għalu illi korporazzjoni Ewropew u koordinazzjoni f'dan il-qasam huma essenzjali u permezz ta' dan għandek Europol li tkun iktar b'saħħitha u inġestita ħjar. Din dan ir-regolament emendat huwa u pass fitri triq it-tajba ħajtina, għodda preventivi importanti, prevenzjoni f'dan l-istadju u ewlieni l Europol se ikollu iktar aċċess għad data rilevanti illi bħala konsekwenza se jiġi proċessat mod iktar effiċenti. Se jkun hemm id-data mal istati membri imma wkoll minn eh, partijiet li mhumiex pubbliċi li huwa importanti għal prevenzjoni effettiv u sħarriġ effettiv. Il-IRU il-ġdid ser jaqdi rwol importanti fil-ġlida kontra l-propaganda ta' terroristi, ir-radikalizzazzjoni fuq l-internet u l-organizzazzjoni tal-gruppi kriminali il-rikonoxximent mill-IRU u l modell ġdid ta' kooperazzjoni mill-fornituri tal-internet eh, ser jippermetti li nħallu barra kontenut violenti jew jagħtu bidu għal tħarriġ permezz ta' twissija bikrija. Minnaħa l-oħra aħna saħħaħna l-regoli ta' ħarsin ta' data li applikaw l-Europol biex aħna nżommu l-bilanċ u nibnu l-abbozz. Saħħaħna l-possibilitajiet ta' kooperazzjoni mal-Europol u kol maġenzija oħrajn għal sinerġiju u effiċenza aħjar dak li jibqa' validu huwa li l-istati membri għandhom jaqsmu l-informazzjoni mal Europola din is-sistema biex din is-sistema taħdem. Inkella l-Aġenzija mhux se tkun tista' taħdem fih dan il-kapaċità sħiħa tagħna. U rridu l ingrazzja il-rapporter għal determinazzjoni. Signora Kaufman. Aħna llum qed nagħtu l-approvazzjoni r-regolament tal-Europol u naħseb illi Għawek għed nitkellmu fuq raġunijiet verament importanti. Il-reati kriminali u kriminali mhumiex għedin jifu fuq il-frontieri nazjonali. Din raġuni importanti li kooperazzjoni ta' bej l-istituzzjonijiet u l aġenzijiet tal-Furter tal-Liġi tal-Istati Membri titjib ħalli konna strutturi amministrativi iktar moderni mill-lum il-qoddim l-Europa ħajkunu kapaċi illi jwiġbu aħjar għal dan it-teddidiet. Għal-riforma hija xi ħaġa importanti ħafna li fuq il-livell tal-Unjoni Europea aħna jkollna standards tajbin għal kumpaniji dan f'dak li xaqsam il-prosekuzzjoni tal-rajati kriminali f'dawn huma regoli li għandhom ikunu irrispettati. Jiena naħseb li t-tifrix tal-vjolenza jistgħu verament ikunu ta' dan u għal raġuni importanti illi l-kontenut illi huma kontra il-liġi jitneħew mill-ewwel minn fuq l-internet. Dan l-unit l-IRU issa għandu bażi legali soda u apparti mill-azzjoni effiċenti issa qegħdin nipprovdu wkoll li jkun hemm iktar kooperazzjoni ma' Facebook kufu kol ma' Google u issa permezz dan ir-regolament għandna dan il-qafas legali issa qabel it-Trattat ta' Lisbona fil-fatt aħna konna deċidejna illi importanti li l-Europol issa fir importanti li issa il-mandat tal-Europol ikun aġġornat skont it-Trattat ta' Lisbona minħabba li l-mandat li kellu qabel kien adottat qabel dan it-trattat. Jina naħseb li għall ewwel darba issa ħajkonna Aġenzija Ewropea li ħatkun kontrollata mill-Parlament Ewropew illi ħajkunu kontrollati mill-kumitati illi huma kompetenti minnaħa tal-Parlament Ewropew kif ukoll minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Importanti li il-kontroll demokratiku kif ukoll protezzjoni tal-informazzjoni mhux affarijiet li jmorru kontra xulxin, iżda huma affarijiet li nistgħu naqduhom flimkien. Grazzi przewodnicząca! koleżanki i koledzy! to jest dobra decyzja. Signor President, Sinjuri, din hija deċiżjoni tajba, hija deċiżjoni li hija tajba għas sikurtà ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-Ewropa kollha kemm hi. Hija ħasra li hija huwa daqshekk tard għaliex li kieku ma kienux għall avvenimenti drammatiċi tal-żminijiet eh, riċenti, aħna kieku għadna qed naħdmu fir-regolament il opponenti tar regolament ippinġu din l-idea bħala waħda ċentralizzata u li teddet il-libertajiet ċivili. Ija huwa pass li huwa intis li saħħaħ ir-responsabilta il tal-aġenziji illi kienu ħajamlu monitoraġġ tal-internet fl-istess ħin. U aħna għanna l-skrutinju nek demokratiku f'dal każ. il-lemin jew ix-xelluk estrem ma jservux il-deċiżjoni pubblika hija deċiżjoni tajba. Sira Vikstrom. Iċ-ċittadini tagħna jeħtieġu Ewropa fejn nistgħu niċċaqalqu faċilment bejn l-istati membri u l-moviment ħieles li aħna sa drajna biha. Dan kollu tħassar mill introduzzjoni miġdijt tal-entitajiet eh, ta' kontroll tal-frontieri. U ħadżin għallina u ċittadini tagħna u l-kooperazzjoni bini pajjiżi. Aħna rridu niġbu konsekwenzi tal-kriminalità organizzata minħabba l-fatt li hemm dan il movement jiles bejn il-frontieri. Grazzi għas Sur Diaz Mera mod partikolari, aħna meċċejna l qoddim ħafna f'dan ir-rigward, iżda fadlinna x'naqtfu. Jekk aħna ser nerbu dawn it-tedida ċittadini tagħna. Dak li ħna neħtieġu hija FBI Ewropeja b'kapaċità operattiva sieħa biex tiġilet kontra reati seri organizzati. Iżda minn flok, Lak li ħna nabżonu għalli konna għawa tal-polizija li tkun saħita bizzed biex tiġilet kontra l-organizzazzjonijiet kriminali internazjonali ma tfallinna xnaqtfu biex nastu sa dak il-punt. Il-onorevoli Kari. Kollegi, Aħna bil-mandat li ħnatu l-Europol ħnadu minn kooperazzjoni tal-polizija fuq livell indar għal situazzjoni iktar ċentralizzata li tista' tkun ħaġa effettiva f'termini tal- xogħol li nagħmlu biex niġildu kontra il-kriminalità u aħna ħajkonna iktar informazzjoni dwar iċ-ċittadini. Inħossi li l-Parlament nesa li għandu bżonn iħares id-data ta' ċittadini, pereżempju għandek informazzjoni ta' Facebook fuq il-ċittadini privati u jiġu għara wasa ta' meċif informazzjoni tinġabar u kif nistgħu nħarsu d-data mod tajjeb. Ovvjament u importanti li jkollna kooperazzjoni mill-pulizija u ovvjament aħna għandna bżonn illi jkollna kooperazzjoni msaħħa iżda nħoss illi aħna timurru lil li iżejjed. Grazzi ta' sew, Sinra Ferrara. Da relatrice del report sul Il-rapporter tal report fu l kriminalità organizzata u l-korruzzjoni li għamiltin jena nistanajt li jina sodisfat ħafna fuq dan il-regolament Europol. Il-rizultati li nkisbu fin-negozjati ma tajbin ħafna biex nsi biex l-Europol jisir iktar effiċenti u responsabli. Fl-istess ħin in saħħu rwol ta' kontroll tal-parlamenti nazjonali u anki il-protezzjoni tad data. U importanti li l-Unjoni bl-Europol Eh, tappoġġa l-isforzi tal-Istati membri b'mod effettiva fi ġrida kontra l-kriminalità u nappoġġaw anki l-iskambju ta' informazzjoni rajna ma jaħdimx tajjeb eh, sissa. Għal dan il-moment qed naħseb fuq il-ġlida kontra il-kriminalità mafjuża u li dawn il-kriminalità organizzata taqbes il-frontieri u għanna bżon ta' eh, reazzjoni sistematika. il il-kooperazzjoni neċessarja tal-Istati membri ma l-Europol jistaw jibdew staġun ġdid ta' ġlieda effettiva kontra l-mafja u kontra l-korruzzjoni. Grazie. Mm, merci, Monsieur Rebega. Un minut. <clears throat> Grazie, Sur Rebega. President Komissarju, Ziz kollegi. Ir-rwol tal-Europol dejjem kien wieħed li kollem kooperazzjoni effettiva bejn l-Istati membri li jgħandu xaqsam ma' informazzjoni fuq ir-reati kriminali, inklużi terrorizmu Fil-kontest attwali aħna neħtieġu eh, eh, istituzzjoni awtoritarja b'saħħitha biex ikonna taħt kontroll kull tip ta' attività sospettuża li tista' tipperikola l-ħajja tan-nies. Jekk aħna nanalizzaw l-evoluzzjoni ta' istituzzjoni, aħna stendejna s-setat mingħajr ma nqisu il-kapaċità għal tweġiba u kritiku għal istrumenti li huma disponibbli għal Europol biex eh, konna seta' sinifikanti aħna eh, neħtieġu eh, istituzzjoni awtoritarja fil-interessi waħidhom u mhux istituzzjoni li hija hija subordinata politikament. Aħna irridu inħallu li il-professjonalisti jagħmlu xogħolhom. Grazzi. Sir President Kommissarju, kollegi, Nixtieq nibda billi nifraħ il-kollega tiegħi Diaz Damera għax-xogħol eċċellenti illi għamel. Aħna nappoġġaw il-ħarsin ta' ċittadini. U aħna irridu illi nħolqu spazju ta' libertà, sikurtà u ġustizzja. Aħna maħniex fost dawk illi il-sikurtà u libertà huma opposti, il-sikurtà anarkija u s-sikurtà mingħajr libertà hija dittatorjat. U aħna nafu li memx unjoni minar l-istati membri taħħa u dan jgħat għamot partikolar meta nkunu għedin nitkalmu fuq is-sikurtà interna. Dan huwa prammatiku u huwa pass prammatiku u dim. mhuwiex kwistjoni għal li namlu FBI Ewropew Imma hija talba li timmen membri li niftakru l-attakki terroristi li żaru f'Marzu eh, f'Barussell u f'Pariġi qabel ukoll. Dan juri li ma kienx daw saffrit saru ma kienx hemm skambit informazzjoni xi qabel l-istati membri li nirreformaw l ewropol Ifisser ikun qegħdin nagħmlu xogħolna fuq livell Ewropew. Issa il balunja jitfasa għajn l-stati membri irridu ktar kooperazzjoni, ktar skambju ta' informazzjoni u rridu użu aħjar tal-istrumenti li għandna il-fiduċa reċiproka ma sirx b'digriet aħna irridu illi ikonna il kundizzjonijiet meħtieġa biex dan jinħoloq u jiġi msaħħaħ. Sur kojlo, għandek blue card għalik il-Sinjura Voutmans taċċetta Sinjura Voutmans, grazzi. Jina naqbel mal-ħafna mill-affarijiet li jinti qed dwar il-libertà u s-solidarjetà u r-responsabilità, imma inti qed li leġislazzjoni li qegħdin nifotaw fuqha issa mhijiex tal-FBI Ewropew li mhuwiex possibbli. Intom tafu kif aħna naħsbuha bħala l-alde, aħna rridu morru pass iktar il qudiem minn hekk. Għalfej mela l-FBI Ewropew bħalissa mhuwiex possibbli għaliex xinaħos, illi neħt idna bżonna. Grazzi ta' stessa mistoqsija. Jiena naqbel mi sa ċertu punt. Ma nasibx li huwa possibbli bħalissa. Għajji naħseb li dan mhux possibbli bħalissa minħabba li aħna qed noħolqu provaw noħolqu fiduċa reciproka bejn l-istati membri aħna li qegħdin naraw huwa li hemm nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni minħabba li l-istati membri ma jibdawx wieħed lill-ieħor. Jiġifieri jien ngħidu kif nkunu prammatiċi u ċari u raġonevoli mhuwiex possibbli aħna morna li l-inkem jista' jkun u dan nistgħu niksbu. Xi pour 2 minuti. Tul xi Għal żewġ minuti. President, Komissarju, ringrazio l ewwel net il-kollega Dejes Estemera u dawk illi ikkoperaw miegħu għal xogħol eċċellenti. L-aġġornament tal-qafas legali fuq l-Europol hija miżura indispensabbli biex iżid l-effiċenza tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet fil-ġlida kontra il-kriminalità u għall-Europa iktar żgura. F'dawn is-snin Europol tat eh, kontribuzzjoni eh, kontra l-kriminalità transkonfinali u tat analizi ta' intelligence u approach logistiku. U huwa neċessarju naturalment illi napprovaw għala riforma tal-Europol. Meta nqisu illi il-teddida ta' sikurtà fl-Europa għandha bżonn ta' risposta komuni wara Pariġi u Brissel dina situazzjoni għaddejjem iktar urġenti biex nsaħħu l-istrumenti ta' kooperazzjoni tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea. L-Europol issa tista torbot fuq bażi legali ġdida li tagħtiha iktar setà u kompetenzi fis-settur tal-protezzjoni tad-dejta u drittijiet fondamentali. Aħna napprezzaw ukoll l-għażla li ikun hemm mekkaniżmu ta' kontroll tal-attività ta' Europol minnaħa tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. Uridu najdu wkoll li regolamenti ġdid se jagħti eh, reġim ta' protezzjoni ta' data skont il- E, regolament eżistenti anki billi kunem ah, autorità ta' protezzjoni ta' data ġo Europol fuq e, fu żewġ e, livelli. Il-vot tal-lum wara tliet snin nistaw inkunu sodisfatti mill-ħidma tagħna se jkollna test li se jsaħħaħ ir-rwol tal-Aġenzija anke jekk ma nist nistawx ma naħsbux kif il-kooperazzjoni fuq ta' tal-istati membri tista fil fatt ti permetti li l-Europol ikolla ruol ta' ġlida kontra il-terrorizmu internazjonali biex tati anki appoċ għal biex tikxef l-organizzazzjonijiet kriminali li għandhom l-ikbar eh, eh, krimni reati il-traffiku tal-medmi. Tal Vielen Dank, Frau Präsidentin. Grazie ħafna, Signora President. Aħna l-lum għedin nitkelmu fuq l-Europol u għanna kas ċar tal-fat li aħna qegħdin natu l-interessi tagħna sabiex ikunu protetti minn kulħadd minn ħaddieħor aħna nixtiequ li l-protezzjoni tal-informazzjoni tingħata priorità u nixtiequ niġġieldu kontrol l-kriminalità ġifieri rridu naraw illi id-dejta tkun mażuna b'mod li huwa strett li mhux daqshekk mifrux iżda dak li sorprentiri dal-għodu li huwa li kien hemm ċertu kelliema li tkellmu biss fuq il-kwistjoni ta' data protection biss minħabba li naħseb illi l-fatt li aħna qegħdin nifukaw fuq affarijiet oħrajn li mhumiex daqshekk importanti, naħseb li iż-żewġ affarijiet huma importanti, ma nistgħux nifukaw biss fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni, rridu naraw l-awtoritajiet ta' sigurtà jkollhom fidejhom l-informazzjoni li għandhom bżonn Jiena naħseb li dan jista' jkun l-aħjar pass li nistgħu nieħdu aħna f'din id-direzzjoni ħalli fuq il-livell transkonfinali nkunu kapaċi niġġieldu kontra reati kriminali. Fiħdan il-kriżi tal-immigrazzjoni, speċjalment fil-Ġermanja, rajna li mijiet ta' eluf ta' persuna qegħdin jidħlu mingħajr ma jkunu reġistratu l biss nkunu nafu fejn qegħdin. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nbidlu darba l Monsieur Kölmer.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 Köszönöm Monsieur Sani, vous allez probablement être obligé de recommencer. Eh, kien hemm problema teknika interpretazzjoni Mejek megga. L-mistoqsija, unek qed nitkellmu fuq garanziji illi qegħdin ixekklu mill ċertu stati membri eh, jużaw l-informazzjoni li li jgżbu biex jużaw kontra ċittadini tagħhom stess. Vielen Dank für diese Frage. Ähm, Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Jiena naħseb li aħna ma nistgħux fil-kuntest tal-protezzjoni tal-informazzjoni dejjem ikollna garanziji li mhux ħajkun hemm l-ebda riskju qatt. Il-dinja u l-ħajja mimlija riskju. Jien naħseb li f'dan ir-regolament aħna qegħdin nimxu f'direzzjoni tajba, ħan observaw dan kollu mill-qrib u fil-prattika aħna rridu naraw mbagħad jekk aħna x'annużaw bl-aħjar mod din l-informazzjoni u jiena ċert illi bliktar mod espliċitu u permanenti għandu jkun hemm kontroll. Grazzi. Pagazar għal Ruiz għal-minuta. Grazzi ħafna, l-ewwel net jiena nixtieq ningrazzja ħafna l-Augustin Dias li mer kif ukoll ix rapporters. Reporters. Jiena naħseb li l-korpi tal-Pulizija huma verament il pilastri importanti li jistgħu jgarantixxu s-sigurtà tagħna iżda huma wkoll jistgħu jagħtuna l-opportunità li nistgħu ngħixu b'mod ħieles ukoll fuq livell politiku fuq livell soċjali l-approvazzjoni tal-regolament tal-Europol ġdid huwa aħbar tajba u l-gvernijiet ma jridux waqfu jew li limitaw is-setat il-ġodda ta' din l-aġenzija. Aħna rridu naraw li fil-fatt ħajkunu iktar kapaċi u li jieħdu azzjoni naħseb li kulħadd irrit jassumi r-responsabilità tiegħu aħna fin-naħa tal-Parlament Ewropew rridu naraw li jkun hemm kontroll leali mingħajr influenza tal-partiti politiċi minħabba li għandna dmir ukoll għall-vittmi u anke ċittadini kollha grazzi li huma vulnerabbli. Grazie, onorevoli Pimenta Lopez al minuta. Obrigado, Sr. Presidente. Europol é uma agência da União Europeia que se signora Presidente. L'Europol è agenzia europea li titħol fil-rwol federalista fil eh, europa u e għanda eh, eh, il rispet tal-liġi. Dan għu ġustifikat fil-ġlida kontra terrorizmu bħal politika oħrajn ta' interess tal-Unjoni b'riżultat ta' intervenzjoni fuq dak li għandu xaqsam mal-tnaqqis eh, ta' libertà ċivili u politika. U dana qed jimponi fuq atteġġament ta' sovranità ta' indipendenza tal-forzi ta' sikurezza eh, fisem il-kooperazzjoni tal-istati u dan bħal anki infrastrutturi ġa eżistenti u tisħiħ tal-finanzjament u estensjoni eh, dan qed isaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed timponi kontroll u restrizzjoni tal-libertà u drittijiet fondamentali ta' ċittadini u aħna nirrifjutaw da. Minuta u nofs, eh, Sur Tchaikovsky. Grazie. Jiena naqbel ma dak li ntqal mill-kellima ta' qabli jiena naħseb li tinja xi ħaġa illi ma tantx tagħmel sens, kultant jintqalu ċertu affarijiet hawnhekk illi naħseb illi ikunu ġejjin minn imkien minħabba dawn nies qasbis ikunu raw dan id-dokument jiena naħseb li l-Ewropol hija aġenzija verament importanti u għandha kollha setat f'idea sabiex tara illi s-sigurta fl europa tkun garantita. Aħna mhux qed naħsbu biss fuq uh, problemi ta' effettività u iżda problemi oħrajn qed nippruvaw nbidlu permezz ta' dan ir-regolament naħseb li l-awtoritajiet l-iktar relevanti jridu jkunu f'pożizzjoni li jagħmlu skambju ta' informazzjoni bejnietom fuq il-persuni li jistgħu potenzjalment ikunu perikolużi inkella kif ħajjir xilna aħna niġġieldu kontra l-organizzazzjoni kriminali eh, kriminalità organizzata u terrorizmu fil-Europa li nejxu fija illum, għat naraw li għafna affarijiet ma bambarti ma xurxina l-lura ma jistax ikun li aħna ma jkonniex dan l-użu tal-data għal dawn l-anijiet tal-persekuzzjoni kriminalina naħseb li l-Europol rridu nappoġġaw mhux biss b'mod finanzjar iżda anke sabiex nsaħu l-kompetenzi. Iżda din tista' tkun possibbli biss jekk ikun hemm kooperazzjoni tajba bejn l-organizzazzjonijiet internazzjonali jina naħseb illi jekk mhux ħankunu biżjed flessibbli aħna maħniex ħajna xina nagħmlu xejn. Importanti illi kollhom iktar setat u l-iktar ir-raġuni sabiex nimxu l Għala Ħala liepa. Isur Thomas Eċ minuta. Grazzi ħafna jiena nappoġġa din il-proposta leġislativa minħabba li qed tagħti setat ġodda lill-Europol vinka dak li għandu x'jaqsam ehm, kooperazzjoni esterna ta' bejn il-forzi tal-korpi tal-pulizija mingħajr mandajfu aħna prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Jiena naħseb illi is-soluzzjoni illi fil-fatt kull stat membru għandu jkollu ċentru ta' liaison, naħseb li din hija soluzzjoni xirqa ħafna ħalli jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri u l-Europol ħalibek nkunu nistgħu niggarantixxu wkoll l-effettività tal-Europol mingħajr ma ndajfu x-xogħol tagħhom. Jiena nista' ngħid ukoll li l-Parlamenti Nazzjonali l-Parlament Ewropew rridu jaħdmu aħjar bejniethom anke b'dak li għandi jaqsam id-drittijiet tal-bniedem. Naħseb iċ-ċittadini Ewropej qegħdin jibżgħu iktar minħabba dawn l-attakki terroristi li huma possibbli għal din raġuni hemm bżonn li jkun hemm iktar kooperazzjoni. Is-sur Benson għal minuta u nofs. Grazzi, President hemm ftehim ġdid biex insaħħu il-unidġildu kontra il-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u ċiberkriminalità. Issa nistgħu nagħtu reazzjoni tan aktar ma l-ajr f'dinja li dejjem qed issir iżgħar u l-Europol se jkollha mandat iktar qawwi biex tiġġieled din il-kriminalità gravi u terrorizmu. Din hi ħaġa li għandna bżonn. Hemm unitajiet speċjali li se jitwaqfu biex nkunu nistaw niġildu aħjar kontra terrorizmu, ili 25 sena politiku jienu rajt kif qed iżviluppat il-kriminalità organizzat f'dawn is-snin, għandna bżonn niżviluppaw l-kooperazzjoni eh, billi konna strumenti aħjar. Jiena ma nafx hekk hemmx elementi illi tkellmet fuqhom is-Sinjora Holmer. Imma jiena nawgura l-aħjar b'dan il-ftehim. Is-Sur Becker. Senjura President, Sur Kummissarju, naħseb li din hija ġurnata importanti ħafna minħabba li aħna qegħdin naraw il l-maġġoranza kostruttiva ta' dan il-Parlament Ewropew huma favur it-tissih tal-Europol. Ngħid proset lir rapporter illi flimkien ma' Shadow Reporters ħadem ħafna fuq din il-ħaġa u jiena naħseb illi fil-fatt din hija xi ħaġa importanti ħafna u koll. Naħseb li nistannejt illi nilqa dak li għal komissarju Vramopoulos li jixtieq illi jerġa jippjana passi ġodda sabiex insaħħu ktar l-Europol u fis-sentejn li ġejjin. Naraw nevarwaw dejjem il-tiġijiet il-ġodda u niddefinixxu il-bżonn illi aħna nġirdu kontra kriminalità organizzata u terrorizmu. Jiena naħseb ukoll il-koordinazzjoni fil-kuntest ta' kooperazzjoni ma jistax ikollu suċċess fuġida kontra networks ta' terrorizmu li huma avanzati jużaw l-aħħar teknoloġija u anka dawn il-gruppi terroristi aħna irridu nelbu lil dawn nies li l-besibhom jikkommettu attakki orribli aħna għanna jkonna unjoni ta' sigurta u għallura hemm bżonn li jkun hemm aġenzija supranazzjonali fejn kunem hemm kontribuzzjonijiet tal-istati membri ħalli ikunu jistgħu jkunu iktar effettivi fuq eh, operazzjonijiet transnazzjonali. Jiena nittama illi il-Kummissjoni tkun tista' taħdem b'mod effiċjenti f'dan il-pass il-ġdid li kien imħabbar għall europol Jiena naħseb li jista' jkollna E FBI Ewropea. E, iżda din l-FBI għandha tiggarantixxi iktar sigurtà l-ċittadin. Monsieur Poliese. Sur Poliese għal-minuta. President, jina naħseb illi nistaw najdu minnajr biza illi l-Europol edha taħdem bi professjonalità kbira u b'riżultati eccellenti. Uh, però il-xenarju internazjonali jista' tbiddel u dem et jevolvi nistaw naħsbu fuq l-attentati terroristiċi ta' Brussellu ta' Parigi u anki il-kwistjoni tal-migrazzjoni u għal dini raġuni il-lum iktar mil bira ħanna bżon il saħħuha Europol billi inżidula il-finanzi u fl-istess ħin inżidu anki l-istaff u l-mezzi biex inkunu jistaw anki kif hawn miktub dan il-regolament illi jinħolqu eh, unitajiet speċjali biex jiġildu kontra kriminalità fuq l-internet u terrorizmu online. U fl-istess ħin inkunu edin napoġaw koordinazzjoni aħjar bejn il-Polizija u l-Intelligent bejn l-Istati membri li sissa maġraċ bejn l-Istati membri. U għal din raġuni jena nilqa dan ir-regolament daqshekk importanti. Grazzi, sur Rangel al minuta. Komplimentar, u nos kollega Jena nishti nifraħ il-kollega Dias de Mera rapport eccellenti tijaw u jena xtaqt nġbet l-attenzjoni fuq kwistjoni. Hawnhekk eh, qed nagħmlu revizjoni aħna ta' regolament baziku tal-Europol u edin nadataw il-qafas trattat tal-Lisbona. U dan huwa punt importanti. Il-kwestjoni hija l-iskrutinju demokratiku, din dan huwa aspett essenzjali. Korp ta' pulizija għandu jiġi eżaminat, skrutinizzat mill-Parlament Ewropew. U fl-istess ħin bekk jiggarantixxi il- Eh, protezzjoni xirqa ta' data ġlida kontra l-kriminalità u ħafna drabi eh, dawn id-data hemm bżonn li jiġu analizzati għax hija data sensitiva u għal daqstant il-protezzjoni ta' data għandha tiġi garantita hawnhekk. U jiena xtaqt insemmi wkoll punt ieħor. L-Ewropa m'għandix frontieri interni u l-kriminalità organizzazzjoni eh, kontenta bidin is-sitwazzjoni. Il-frontieri qegħdin għall-istati mhux għall-kriminali u għandu konna netwerk aħjar biex niġġildu dan il-fenomenu. Tieħed hawnhekk pass importanti l-qudiem biex ikonna forza tal-politika ta' pulizija li tista' tiġġiret kontra kriminalità. Issa nistgħu ngħaddu għal proċedura KSTI għandna seba tal-bit. Signora Ayala Sender, l-ewwel. Grazie ħafna, Signor President, nishtiq ngħid proset li Sur Dias Demera u għal kollegi kollha li ħadmu miegħu ħalli bekk irnexxielhom jagħtuna dan l-istrument sabiex nġildu kontra reati kriminali transkonfinali dawn l-aħħar attakki li saru fi Pariġi u fi Brussell iżda anke l-attakki li saru qabel f'Londra u f'Madrid naħseb li juru l-ħtieġa urġenti li jkollna qafas legali sot u appoġġat minn kulħadd ħalli l-Gwardja Ċivili kif ukoll il-Pulizija nagħtuhom is-setat li kellhom bżonn ħalli bekk insaħħu ix xogħol li qegħdin jagħmlu dan ir-regolament tal-Europol jgħid jirrikjedi li jkun hemm evalwazzjoni tar-riskju l-iktar kooperazzjoni u iktar eh, skambju tal-intelligenza kooperazzjoni aħjar li li aħna nikkompartmentalizzaw nżommu għalina l-informazzjoni mhux biss biex niġibdu mod iktar effettiv kontra terrorizmu żdanka kontra reati kriminali oħrajn serji bħal traffikar tal-bnedmin il-falsifikar u traffikar anka f'kapitalu ta' flus u din xi ħaġa importanti ħafna. Marias, grazzi. Fis-snin li għaddew, il-possibilitajiet tal-budget tal-Unjoni Ewropea dejjem jiżdiedu speċjalment fil-ġida kontra terrorizmu u riżultati prattiċi huma jagħtuna diżappunt u dan rajnieħ fi Franza u fil-Belġu. Naturalment għandna bżonn niġġieldu aħjar kontra terrorizmu b'mod speċifiku fid-żoni li huma marufin ta' ċerti stati membri, però fl-istess ħin irridu anke nirrispettaw il-privatezza, ir-riservatezza. Hawnhekk qed nagħmlu l-kontra. Fisem it-terrorizmu aħna qed nippruvaw natu iktar budget għal iktar repressjoni fuq il-ħajja eh, privata ta' ċittadini fl-Ewropa. U rajna li dan hija politika li ma tirnexxix fil-ġida kontra terrorizmu. L-Unjoni Ewropea għandna tħeġġeġ l-Istati membri biex jagħtu iktar flus biex jagħmlu protezzjoni tal-frontieri u anki għal programmi ta' so integrazzjoni soċjali għal eh, migranti musulmani li ilhom jgħixu fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea għal snin. Dan huwa l-uniku mod biex ikun nistgħu prevenzjoni ta' terrorizmu. Is-sur e Caputo. Grazzi, President. Eh, attentati recenti ta' terrorizmu u l-teddit tal-ċiberspazju Eh, saħqu fuq il bżon li nsaħħu l-intelligence biex ikun hemm iktar koordinazzjoni u azzjoni komuni. Natu iktar setat lill-Eurospol biex inkunu nistgħu natu risposta immedjata eh, għal dawn il-krimini jina napprezza il-fat li eh, l-Internet Referral Unit għandha aktar saħħa issa li għal-ġdida kontra terrorizmu online biex t-tentifika kontenuti perikolużi il-regoli ġodda ta' governance se jipermettu li Europol tkun tista' tintensifika l-isforzi biex tiġret kontra terrorizmu. Aspett pozittiv ta' riforma u anki il-kontroll demokratiku fuq l-Aġenzija Europol. Għamilna pass il-qoddim, però mhux bizzejiet. Meta wieħed iqis il-livell oli ta' teddida, naħseb li hemm bżonn niproponu tisħiħ ulterjuri ta' Europol kemm biex ikun hemm sosten tal-operazzjonijiet fil-kamp u anki biex ikun hemm skambju ta' informazzjonijiet fuq l-attivitajiet kriminali. Grazzi. Sur Jakobčić. Grazzi. Unjoni tal-informazzjoni u tal-intelligenza hija xi ħaġa importanti. Iżda aħna ma nistgħux nagħmlu wis kompromessi, naħseb speċjalment mal-kriminali, naħseb li kellna nieħdu passiħor qudiem jiena nista' nifhem illi fil-fatt kien hemm da' daqshekk b'saħħithom. Iżda aħna nafu dak illi ħajġi fil fil-xur li ġejjin u snin li ġejjin aħna ħan il-limitaw il-libertà tagħna iżda għandna bżonn iva li jkun skambju l informazzjoni tal-intelligenza. Isir Grappini, Signora Grappini.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 President, Komissarju, jiena nappoġġa l-regolament ġdid fuq l-Europol. Jien naħseb li ċittadini Ewropej għandhom bżonn ta' qafas legali aħjar biex jiġildu kontra terrorizmu għas sikurezza tagħhom. Il-regolament il-ġdid saħħaħ il-kooperazzjoni transkonfinali u l-attivitajiet biex jiġildu kontra l-kriminalità. Dan huwa wieħed mill-ftit testi leġislativi li tisħaq fuq il-Parlamenti Nazzjonali u fuq il-Parlament Ewropew. Dan jfisser eh, eh, kwalità aħjar ta' demokrazija demokrazija. E, e, ħaġa tajba li regolament e, jitkellem anki fuq il-protezzjoni ta' data, imma data protezzjoni personali għanda timxi sa' kemm ma' ma tiperikolax is-sikurtà. E, dina ħat wassal l iktar sikurtà ċittadini l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri għandu jkun operativ u m'għandux ikun il-talone dak il aħna ma nistawx e, naċċettaw li terroristi ħadmu għax l-iskambju ta' informazzjoni ma ħadmeċ tajjeb. Ma nistawx assolutament namlu konċessjonijiet. Grazzi ħafna Signor President, Sur Kummissar, jiena nixtieq nissieħeb ukoll ma' dawk l-ħina u dawk in-nies li qegħdin jgħidu proset lil Augustin Diaz Vemera li qed jgħidu illi verament sar xogħol tajjeb minħabba li naħseb li dan huwa xogħol li għandu x'jaqsam mal-aġġornament tal-mandat tal-Europol. tal mandat tal europol tal skont it-trattat tal Lisbona ħalli bekk ikun iktar effettivi fil-ġlida kontra reati kriminali seri, trafikar tal-bnedmin, trafikar eh, tal-armi illegali, falsifikar ta' flus, eh, ħasil ta' flus. Iżda hemm bżonn li nagħmlu da xejn iktar, hemm bżonn li konna rida politika ħalli l-Ewropol verament ikollu ikunu fil-qalba tal-iskambju ta' din l-informazzjoni. F'dak l-għandu xieqsam il-ġrida kontra nuqqas ta' sigurtà u r-reati kriminali naħseb li huwa importanti ħafna li aħna neħħu l-impunità darba dejjem u Naħseb li wasal il-waqt li l-Ewropej jitalmu din il-lezzjoni u li l ewropol jamluwa fil-nofs fil-qalba ta' dan kollu tal-skambju. Issika Benova. Tan predmet nu reformu agenturi Europej. Sur Komissarju, Sinjor President, jiena kontenta b'din ir-riforma tal-Europol u kif għalu l-kollegi impostarjati kriminali u għan bżon għallura li l-Europol ikunu iktar attivi. Is-sigurtà ta' ċittadini hija xi ħaġa li tkun ipprotetta u għal din raġuni naħseb l-importanti illi aħna u nagħmlu prevenzjoni minn qabel. Irid ikun aktar kooperazzjoni bejn l-istati membri ħalli niggarantixxu illi l-investigaturi tal ewropol ikunu jistgħu jinvestigaw anke fuq livell internazzjonali għal dan għandhom bżonn ċertu riżorsi. Jiena naħseb li din eh, dan ir-regolament mhuwiex ħaj limita l-libertajiet u l-ħelsien tal-Istati membri, għanzi ħaj proteġġihom aħjar dan il regolament Grazzi. Nous avons conclu la phase de catch DI et nous revenons vers vous, Monsieur Avramopoulos. Beknal u il-proċedura catch DI u issa nisimaw menant il kommissarju Avramopoulos. Grazzi, President. Membri onorevoli, l-ewwel netti jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-kontribuzzjonijiet Fu eh, il-denominatur komuni tal-Europa kważi kolla, Aħna rridu nirrispondu għal bżonniet ta' ċittadini tagħna għas-sikurezza tagħna u dan qed nipprovaw nagħmlu b'dan din riforma tal ewropol Għaliex aħna kollha nafu li terrorizmu u il-kriminalità transnazjonali gravi kif intkom għattu naturalment jenna poġġa din il-punto di vista ma jara frontieri. Il-liġi tagħna u l-awtoritajiet tal-infurzar e e huma importanti għas-sikurtà tal-ċittadini biex inkunu nistgħu inwaqfu il-kriminali u biex dana namluħ għanna bżon ta' ħabta iskambi ta' informazzjoni. Blappoċ eh, sħiħ analitiku u operattiv. Meta jkollna għafas eh, tajjeb legali eh, bħal dan, l-Europol tkun tista' taqqat l-iskambju u jagħti l-Istati membri l-appoġġ li għandhom bżonn biex jiġidu kontra il-terrorizmu u l-kriminalità gravi l-Europol tkun tista tamlu dan b'mod iktar effiċenti u biktar effettiv. Issa se tkun iktar accountable u se taħdem issa b'rispett sħiħ tal-regoli tal-data protection tagħna. Jiena nħeġġiġkom biex tivutaw a favur eh, it il-test ta' kompromess. Għajja nmexxu dak li ilna niddiskutu snin u għajja namlu mod li dan jaħdem għal-ċittadini tagħna. Grazzi. Esor Dias Damera, tixtieq konkludi? Grazzi President. U grazzi anki l-Esor Avramopoulos Komissarju. Jiena nixtieq nireferi għal dak li inti għat u nesprimi gratitudini għal dak li għat għalix inti verament il-qatt il-musmar fuq rasu. Inti tkellimt fuq iktar analiżi, iktar koordinazzjoni, iktar skrutinju parlamentarju, iktar protezzjoni ta' data. Pratikament dana huwa dak l-effett ta' dan ir-regolamenti ġdid. Għandu bżonn ikon aġenzija li, li jkun ċentru eh, b'saħħtu tal-iskambju ta' informazzjoni u għandna bżonn eh, li jkun kapaċità ta' analiżi sviluppati biex nkunu nistgħu nipproteġġu l-Ewropa u ċittadini tagħha. Jiena nappoġġa dak li intqal. Fuq il-governanza, il-board għandu jkollu professjonisti u mhux politiċi. U biex nerġa nemmurlura fuq dak li għallu kollegi nishtiq nirringrazzjakom, kien hemm 42 kellim f'kollox fuq din il-kwistjoni ġeħut minnhom tkellmu b'mod informat u oħrajn b'mod intuitiv. Però kollha kemm huma eh, kienu eh, ta' rispett u ta' min wieħed jismagħhom. Jiena kontent ma dawk illi qablu u ma dawk anki li ma qablux. Kulħadd għandu dritt tal-opinjoni ta' eh, tiegħu. Minn 42-32 appoġġaw ir-rapporter u x-shadows fil-ħidma tagħhom sitta minn daw appoġġaw anki l-idea ta' Europol imsaħħa e, e, tkun appoġġata speċjalment e, fuq l-alde. U jiena li l-ħodor nixtieq ngħidilhom illi jiena napprezza ħafna l-impentakom politiku nixtieq nirringrazzjakom tal-appoċ li tajtu għal regolament tal-Europol b'din il-mod indipendenti u intkom restaqtu emenda illi huwa iktar formali illi jirrigwarda eh, is-setup tal-IIU. Eh, grazzi tal-dibattitu eh, eccellenti u tal-kooperazzjoni u għal darbohra nixtieq ngħid kemm napprezza il-ħidma li saret minnaħa tax-Shadows. Grazzi. Grazzi.